Reading ħalli votaw fuq dan għadda. Fuq l-agenda issa għanna prezentazzjoni fil-qossor tal-rapporter għanna Zaborska fuq non-diskriminazzjoni bazata fuq istess solidarieta bejn il-ġenerazzjonijiet. President, Kommissarju, kollegi, fil bidunat nishtiq nibda billi nirringrazzja kollegi kollha tal-kooperazzjoni. U jina bdejt għandna fuq dan ir-rapport ta' inizjattiva propja fil Komitat ta' drittijiet tan-nisa dana kien riżultat ta' diskussjoni li kellna nisa u rġiel li issa huma eh, qegħdin jiddiskutu din il-kwistjoni għandna nirrikonoxxuha il- dan huwa kontribut importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u għal ġit eh, nazzjonali u ehm, għal benefiċċju ġenerali. Sfortunatament da mhux qiegħed fil-statistiċi ġenerali daw il-punti u għalhekk li daw in-nisa u rġiel qegħdin ikunu soġġetti għad diskriminazzjoni illi nisa l-ġil kolla għandhom id-dritt li għazlu l-attività li l attività li jridu jihdu sem fjom biex ikunu kontenti u ma nix niddiskriminawam sempliciment għax forsi mhuwiex il- xol tipiku għal mara jew raġel li għazlu ġivi dak bazzikament u għal-punt tijaj ta' dan il-rapport fuq il-non-diskriminazzjoni fuq bazi ta' solidarietà interġenerazzjonali. Il-kustjoni u kollem tal-impiegi fl-Europa fil-qoddim. Jaff li u daqxej tekniku s-sujġet immandu kol dimensjoni u maħna kullħat, kull wieħed wieħed minna jistaw jisibu ruħna soġġetti ta' dan il-rapport li ċaħna kol nejxu f'soċjetà. Pruvaw interpretaw il-ħtiġa ta' solidarjetà fost ġenerazzjonijiet. U jekk din narawa biss bħala eh, trobbija ta' tfal din hija eh, interpretazzjoni żbaljata x'hekk għadin naraw biss relazzjoni Eh, ma responsabiltajiet ma l-ġenituri tagħna pereżempju. Però din hija kustodi wkoll ta' dinjetà umana, tal-ħarsin tal-ambjent. U hija kwestjoni wkoll ta' ġustizzja soċjali hija l-bażi tal-futur tal-Ewropa u benefiċċju komuni taċ-ċittadini tagħna u għalhekk li huwa neċessarju li nevalwaw dan il-ġid, dan il-benefiċċju li għandna b'mod pożittiv. L-Unjoni Ewropea trid tipprovdi għafas politiku biex nilħqu dan il-għan. in l huma normalment l-ewwel dawk li jibdew jiddiskutu din is-solidarjetà interġenerazzjonali u għalhekk dan ir-rapport jiffoka aktar fuqhom. Il-modelli matematiċi tuġawrewna il-valur tax-xogħol tad-dar u anki ir-riċerka demografika u ekonomika turina li kontribut tan-nisa għal GDP jista' jkun iktar jeġa' oli kieku dan ix-xogħol illi mhux imħalla tiġi rikonoxxut u nħallsuhom tiegħu. Aħna jdu nħarsu l-qoddim biex noħolqu kondizjonijiet għan-nisa u rġiel illi Għedin f'din s-sidu dan l interġenerazzjonali, l-Unjoni Ewropea tittaġixxi jekk hija serja f'dan il-qasam ta' diskriminazzjoni, grupp tiegħi li PPD huwa gburi li jappoġġa il-politika ta' non-diskriminazzjoni illi tiġġielet għal ġid nazzjonali għal rispett tan-nisa u l-irġiel bl-istess mod. Dan ir-rapport huwa riżultat ta' ħafna konsultazzjonijiet u diskussjonijiet ma' nisa u l-NGOs u qed nirrispettaw ukoll il-pożizzjonijiet ta' tliet intergruppi li Tidik Quad Mond, il-grupp għal ħarsin ta' tfulija u il-grupp tal-caretakers. Dan għadda il-rapport għadda bil-komitat b'mod unanimu u jiena nixtieq li l-Kummissarju biex tappoġġa dan ir-rapport għal-vot li il għadha. Grazie signora Redding. Is-Sinjora Tabos kamlet xogħol importanti ħafna għaliex dan is sujġet li qiegħda ehm, titratta huwa wieħed ta' importanza kbira fis-soċjetà tagħna. Il-kwestjoni ta' dipendenza Ħassir aktar importanti l-qoddim għalix eh, minħabba għanzi il dem dejjem tixi u anke minħabba l ugwajanza bil reġil u nissa. Ħafna drabi ikuna nisa li kollom jihdu ħsieb l nisanzjani, u l jidu naraw kif nistaw namlu biex nejnu l-nisa sabiex huma jidħlu fis-suq tax-xogħol jew jibqgħu hemmhekk u ntajbu kondizzjonijiet tal-familja u koll, mod partikolari dawk in-nies li jippruvaw jilħqu bilanċ bejn il-ħajja professjonali u dik privata. Issa dwar il-kwistjoni speċifika tal- li wieħed jieħu ħsieb persuni dipendenti, il-Kummissjoni diġà resqet dawn l-azzjonijiet li ġejjin. Il-liv eh, biex wieħed ikun jistgħu ħsieb ta' eh, membri tal-familja dana għad. Eh, biex dara minni biex ikun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u dik privata hemm ukoll l-azzjoni għal lajnuna u li jittieħdu ħsieb l-anzjani u protezzjoni kontra eh, trattament ħażin dan sar kooperazzjoni mal-Istati Membri biex inżidu il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura u s-servizzi li jenataw il-politika ta' koeżjoni Ewropea permezz tal-fond. Soċjali Ewropew ħalkompli jikkofinanzja inizjattiva fuq livell nazzjonali u lokali. Imbagħad hemm ukoll fil-qasam tal-inklużjoni soċjali qegħdin nagħtu każ ħafna tal-modernizzazzjoni ta' skemi ta' pensjoni sabiex jitiedu konsiderazzjoni forom ġodda ta' xogħol eh, waqfien mix-xogħol u nies illi eh, jgħinu lill persuni dipendenti aħna Edin nistenna bil-ħerqa u koll nikollaboraw b'mod intensiv ma' membri tal-Parlament u nixtieq nifraħ lill-Parlament fuq dan ix-xogħol importanti ħafna li qegħdin jagħmlu. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Nivvutaw fuq dan għada fil-ħodu. Ekku mena issa. Is-Sinjura Panja Poliska Kassjutu tixtieq tgħid xi ħaġa milli jidher iżda. Nishti nadi dan il-komment fuq dan il-rapport li fil-Kumitat tan-Nisa kien hemm vot unanimu fuq. Hemm riżoluzzjoni alternattiva li ġiet imresqa minn xi kollegi. U allura għada ħajkonna nivutaw bejn ir-riżoluzzjoni tal-kollegi u r-riżoluzzjoni ġiet adottata mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew. Ġifiri, jew waħda jew oħra. Jekk tgħaddi waħda l-oħra taqa' aħna ma nistax nisimgħu dawk il-kollegi li resqu din ir-reżoluzzjoni alternattiva u naraw x'jaħsbu huma u ngħidu x'naħsbu aħna fuqha. Dan ir-regolament il-ġdid huwa dajjef u din hija ħaġa jridu nħodu konsiderazzjoni iva eh, kollegi dan huwa komment li jorbot ma dak li qalet qabel Sinjura Dor li aħna qed napplikaw ir-regola 45 joffri qafas eh, limitat għal ħin eh, ta' diskorsi. Hija l-konferenza tal-Presidenzi li ddeċidiet li dawn it-temi jiġu ittrattati taħt din ir-regola. Nistgħu niblu regola biex eh, ikonna diskussjonijiet eh, li jkunu aktar fil-fond, imma ovvjament id-deċizjoni miex fidel li nista' ngħidilkom biss ħadna nota. L-aħħar punt fuq l-aġenda preżentazzjoni fil-qosor tar-rapport eh, tas Sur Arbor fuq naraw kif nistgħu niżguraw servizzi sostenibbli fl-Ewropa. Thank you very much indeed, Mr. President. Um, it's particularly appropriate that... Uwa adattat ħafna l-Senjura Relbing edha għawnek t-rapprezenta